tal-regoli tal-Parlament. L-atti se jkunu pubblikati fil-minuti ta' din is-sessjoni. Menant il-PPE u menant il-grupp SD irċevejt xi talbit fuq il-ħatret ta' membri ta' kumitat. Il-lista hija disponibbli jekk eh, ma jkunx hemm kummenti Eh, saħada eh, dawn il-ismiet jistaw jiġu konsiderati eh, approvati. Mela l-agenda ġiet approvata mill-Konferenza tal-Presidenti fil-5 ta' Marzu tal-2011 skont l-artikolu 137 ta' regolament. U ġi imqassam lilkom, din l-agenda ġiet imqassma lilkom. Point of order. Eva, President. Bla dubju. Imħabba il-fat gravi li seħ il-biraħ f'Kuba, il-president ma tkellimx fuq din, pero ġi maqtul dissident kuban Hamil Fredo minnaħat tal-pulizija ġo park pubbliku f'Santa Clara f'Publik f'Kuba. Jina nħoss li meta wieħed is li aħna sensitivi ħafna għal kwistjoni ta' dritti tal-bnidem il-President għandu tal-anqas għamel stħarriġ indipendenti biex jiċċara il-mew ta' din ta' dan id-dissident eh, kuban. Grazzi, grazzi tal-kumment. Bla dubju, jekk ġara dan, aħna naġiċu kif qed tajt inti, kif qed indika inti. Mela issa ngħaddu